nivutaw fuq iktar tard illum qed jgħid il-President. Issa meta niġu għal riżoluzzjoni mill-Kumitat FEM fuq la bosta opinjoni ta' Kumitat tal-ISC dwar is-cyber gap between il-ġeneri. Issa din il-mozzjoni għal vot iċċaqlaq ġi sottomess firdan eh, eh, l-iskadenza l skont il-regolamenti tagħna dil-mozzjoni għall-opinjoni ġiet konfermata. Grazzi ħafna, issa naddu għal l-aħħar punt fuq l-aġenda